Kini? Le, jider li le, għal daqstant il-nominazzjonijiet ġew approvati. Dekjerazzjoni bil-miktub 29-2010 eh, eh, rappresentati mis-Sur Motti u Anna Zoborska dwar il-kreazzjoni ta' eh, sistema ta' Ewropea kontra ehm, dawk li jamlu atti ta' pedofilija u abbużi ġiet eh, eh, imwaffaq għal daqsan nifraħ lil kollegi taħt artiklu wieħed 2 3 ta' regolamentazzjonijiet ir-dikjerazzjonijiet ser jiġu publikati eh, waqt din il-laqa bl-ismijiet tal-firmatarji u ser ikunu fil-minuti tal-laqa.